Tal-punt li jmiss fuq l-agenda hija l-istqarrija tal-Kummissjoni dwar it-ħejja tal-programm ta' ħidma għall-Kummissjoni tal-Kummissjoni għall-2016. Mela nixtieq ngħidilkom li minix se nkun qed nippermetti eh, il-proċedura tal-catch tiegħi jew il jew kwalunkwe blue card. jiġifieri kull ma ħajkun hawn huwa kellim wieħed minn kull grupp. Mela, l-ewwel ngħaddi l-kelma li Sur Vici President, President Timmermans mill-Kummissjoni. Eżatt 10 snin ilu f'Londra mietu 52 il-persuna u kienem mijiet midruba fattak terrorist ikraħafna. ħafna. Jiena niftakar moċċar dawk il-ġranet, jiena niftakar kemm waslet solidarjetà f'Londra fil-Renju Unit imma wkoll madwar id-dinja partikolarment fl-Unjoni Ewropea. Et insemmi dan il-punt fil-bidu tal-kontribuzzjoni tiegħi il illum għaliex jiena nemmen li aħna bħala Ewropej tkun li ma tkun il-pożizzjoni tagħna fuq l-integrazzjoni Ewropej u l-kooperazzjoni Ewropea f'dak il-moment kenna sens ta' destin komun, komuni. Għalix, namlu x'namlu tajjeb jew ħażin, aħna għanna dmir komuni li nġildu għas-sigurta u s-sigurezza ta' ċittadini tagħna. Aħna għanna dmir komuni li nassiguraw li dawn il-barbari dawn il-persuni li jaħsbu b'dan il-mod tant imħawwad dawn nihilisti mhumiex pożizzjoni li joħolqu eh, dan it-tip ta' diżastri fl-Ewropa. Din tmur li lin mill-politika, mill-pajjiżi tagħna, din hija dwar id-dinjità umana, dwar il-valuri komuni tagħna. Jekk inħares lura, Fis-snin li għaddew, aħna rajna li l-Ewropa qed tiffaċċa numru ta' sfidi kbar. Terrorizmu li għadni kif semmejt, il-kriżi tal-immigrazzjoni, il-bżonn nħolqu impjiegi u tkabbir, il-bżonn li niffaċċaw it-tibdiliet fl-ekonomija tad-dinja u il-post tal-Ewropa fid-dinja. Il-Greċja, Dan huwa l-isfond li aħna fih qegħdin naħdmu u fih qegħdin infasslu il-programm ta' ħidma tagħna għal din is-sena u sena d-dieħla. Mela ħana xi ħaġa fil-qosor dwar l-istat attwali tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2015. Aktar minn nofs il-punti fuq dan il-programm ta' ħidma ta' din is-sena diġà twett u grazzi għalikom il-Parlament Ewropew l-FC ilu jopera mill-ewwel ta' Lulju. Aħna fasalna eh, aġendi strateġiċi għall-enerġija, l-Unjoni Digitali u taxxa tan negozji aktar ġusti. Dawn l-aġendi u pjani ta' azzjoni kienu ħajkunu għanzi pis kbir għal xur u is-snin li ġejjin għal din il-kamra. Hemm xi proposti li diġa qegħdin qudiemkom oħrajn was dal-waqt jaslu l-ITS il-sen ġimma diħla, ecc. Aktar minn 40 proposta ħajkonna minn din il-proposta li diġa minn dan il-programm li prezentajna. U dan imur jitfit mal-proposta li diġa jan eliminaw dan din l-impressjoni ħażina li din il-Komissjoni mhux qed tagħmel biżejjed. Fejn il-leġiżlazzjoni il leġiżlazzjoni hija l-aħjar risposta li rridu nistgħu nagħtu, aħna ħannaħdmu mod kbir. Aħna qegħdin il-kummerċ, l-investiment għal eh, prodotti u servizzi għal pakketti ambizjużi għal ekonomija ċirkolari, aħna nippreżentaw pjan ta' azzjoni sabiex niżviluppaw CMU reali, ġifiri Unjoni ta' Suq Kapitali. Proposti fl-iżjed oqsma eh, urġenti u f'satmim ta' sena aħna nixtiequ nippreżentawlkom pakket li jemju komprensiv li verament hemm bżonnu. L-importanza ta' dimensjoni soċjali hija xi ħaġa li l-President Juncker u jiena it-tnej li aħna verament qiegħda l-qalbna. Biex insaħħu l-inizjattiva ta' Zaza, aħna qegħdin nipproponu li din is-sena namlu disponibbli biljun euro. Aħna qegħdin naħdmu wkoll fuq pakketta mobilizzata tal-ħaddiema li ħajġi adottati żjed tard din is-sena. Il-kulleġ ħajkollu kol dibattitu ta' orientazzjoni immedjatament wara il sajf U qabel ma nħarsu lejn l-2016 nixtieq nenfasizza li f'dan il-każ iż-żifna nisfnu bej tlieta. L-ewwel nett hemm il-responsabilità maqsuma tal-istituzzjonijiet kollha ġifiri, huma tlet istituzzjonijiet, għalhekk aħna bħalissa naħdmu fuq ftejim interstituzzjonali revedut, għalek aħna għedin nistennew bil-ħerqa l-ewel laqa ma Igor Schmidt u ma Giver Hofstadt li rappresentaw il-presidenza u il-parlament rispettivament. Aħna rridu nagħtu attenzjoni partikolari għat-tisħiħ tal-programma ranwali u multianwali fil-waqt li nirrispettaw l-arranġamenti speċifiċi għal kooperazzjoni bil-Parlament u Kommissjoni li nsibu fil-qafas tal-ftejm. Aħna nirrispettaw dak il-qafas u ħankomplu nirrispettaw dak il-qafas, flejm qafas. Fil-waqt li nirrispettaw ir-rwol ħieles tal-ċert istituzzjonijiet skont il-ftejmiet, billi naħdmu mota aħjar upstream, aħna kullu nistgħu nassiguraw li l-isforzi tagħna jwaslu għal riżultati tajbin biex jindirizzaw l-isfidi li qiegħda tiffaċċa l-Ewropa. Issa, it-tejjiet tas-sena L-ewwel dibattitu ta' orientament ħajsir fil-kulleġġ il-pallum ġimgħa. Mbagħad f'Settembru ħajkonna l-opportunità li naraw x'progressar li huma l-sfidi qudiemna waqt eh, l-indirizz minnaħa tal-President Juncker għal State of the Union. Aħna għandna l-intenzjoni nadottaw il-pjan fis-7 u 20 ta' Ottubru u qabel dan aħna ħajkonna dialogu sħiħ mal-Parlament dejjem skont il-ftejm saħna aħna nisimgħu wkoll il-kontribuzzjonijiet mill-Istati membri fil-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali. Biex nkunu saw nidu diskussjonijiet ħajku ħanibatu itra ta' intenzjoni li tmur id fit ma eh, mal-diskors eh, tal-Istat tal-Unjoni, ġivi daħ jisir f'Settembru. Intom tistaw tistennew program bilanċjat u immirat, immirat fuq l-2016 biss, li kun immirat fuq l-10 prioritajiet tal-President Juncker li huma maqbula mal-parlamentakom. L-aġendi strateġiċi tagħna dawk li diġaw kienu prezentati u dawk li ġejjin iżjed tard, ovvjament ħajkunu il-parti ewlenija u mbagħad ħajżommu enfasi sabiex ikunu nistgħu niksbu dak li aħna ħabbarna hemmhekk. Għalhekk nixtieq infakkarkom ftakru li dawn huma il-punti ewlenin tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni. Intom tafu li din ħatkun il-bażi li fuq aħna niżviluppaw il-proposti konkreti tagħna. U ovvjament is-sena d-dieħla ħatkun ukoll is-sena tal-reviżjoni tal-offsiżmin tal-MFF li ħatkun ta' sfida għaż-żewġ istituzzjonijiet tagħna ħajkunem hemm enfasi b'saħħitha fuq ir-rifit għaliex li nżommu l-akki aġġornat hija xi ħaġa li għandha bżonn sforz kontinwu. U jekk hemm bżonn li proposti pendenti jiġu revokati jew inkella mġedda biex ikollhom eh, ċans aħjar biex jiġu adattati, aħna ħansemmuhom dawn il-punti. Aħna nemnu li hemm bżonn li nkunu pragmatiċi kif ukoll immirati lejn ir-riżultati. Jekk oħrajn ħossu li hemm bżonn li jekk elementi oħra jridu jenataw iżjed priorità, aħna dawn ħansemmuhom ukoll. Jina nittama li naħdmu flimkien mar parlament, jina nemmen li ħanaħdmu tajjeb flimkien imkien ma'kom u hemm bżonn li nwaslu riżultati aħjar għaċ-ċittadini tagħna. Biex nikkonkludi, Sur President, li nallinjaw ix-xogħol tagħna jista' jwasal riżultati Eh, tajbin speċjalment biex naraw jekk l-Ewropa hijiex parti mill-problemi jew parti mis-soluzzjoni għal problemi li qegħdin niffaċċaw. Jiena nistenna bil-ħerqa r-riżoluzzjoni li ħajadotta l-Parlament iżjed tard din il-ġimgħa li ħajkun verament utli biex eh, imexxi lill-Kummissjoni fi ħsieb tagħha hija naħdmu flimkien naħdmu bil-aqal, għandna ħafna sfidi, iċ-ċittadini tagħna jistennew ħafna riżultati minn għandna għalhekk ejja naħdmu flimkien. Grazzi. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu den Sprechern für die politische. Grazie ħafna. Mela, issa naddi għal rappresentanti tal-gruppi l-ewwel wieħed għal ħames minuti Joseph Sayer. Grazie ħafna, Sur President, Sur Viċi President. Aħna kemm darba u hekk ngħidu li qegħdin nifaċċaw sitwazzjoni diffiċli, jaċara fl-istorja tagħna u issa din il-ġimgħa naħseb nistgħu ngħidu mod tajjeb li dan jenfasizza li hemm bżonn li naħdmu fuq l-effettività ta' kif taħdem l-Unjoni tagħna. U l-eżerċizzju li aħna niddiskutu l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni mhix f'din id-direzzjoni. Immur naqra lura jina kontent li l viċi President beda b'forma ta' stock taking għaliex aħna f'nofs is-sena diġà nistgħu naraw x'kienet isir, x'kienet jiġri. U jina nista' ngħid li fisem il-PPE nista' nikkonferma li il-Kummissjoni għanda bidu tajjeb il-pakket tal-investiment u ħafna inizjattivi oħra kienu b'saħħithom. U fisem il-Parlament aħna nixtiequ nejnu e, eh, sabiex nimxu il-qoddim f'dan il-proċess u din il dan il-bidu enerġetiku jrid ikompli. Nixtieq nikkummenta wkoll fuq punt li ħafna eh, taw interpretazzjoni ħażina tad deċiżjoni tal-Parlament tal-bidu ta' din is-sena, jiġri li ma appoġġawx il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni. Is-soltu is-sena tal-elezzjoni ma titlobx li dan isir għaliex il-pjanar huwa twil u hemm bżonn ta' aktar tajija. Jiġifieri mhux falliment li aħna ma rnexxilniex inwettqu l-obbligu tagħna, imma din is-sena hija sena sħiħa u dan ifisser li jista' jkollna tħejja sħiħa ta' dak li qegħdin nagħmlu. Ovvjament jiena minix qed ngħid li il-proċess ta' tħejja huwa perfett. Issa fin-negozjati li qed ikonna hawnhekk fil-Parlament kellna niddiskutu l-affarijiet kollha li saru fl-aħħar sitt xhur il-kompromessi kollha li nistgħu naraw li ħajkonna fit-tieni nofs ta' din is-sena. Din hija xi ħaġa li naqra maquda żejjed u dan ifisser li ma nistgħux nagħmlu l-istess tip ta' kompromessi. Iżda, fl-eżerċizzju tal-seta importanti ħafna tal parlamenti ġviri dritt tal-inizjattiva, aħna għanna dan l-istrument li rridu nużaw. Sabiex ikonna xi idejat eh, li nippreżentawhom l-Kummissjoni u aħna qed nistennew li l-Kummissjoni issegwihom. L-ewwel ħaġa kien il-metodu Jina kuntent li il-Viċi President semma li rridu leġislazzjoni effettiva li rġildu l-burokrazija zejda, inkluż eh, it-naqis mod sinifikanti tal-pis amministrattiv, it-trasposizjoni, l-implementazzjoni u l-infurzar tal-leġislazzjoni Ewropea. Ħafna drabi aħna m'għandniex bżonn tal-leġislazzjoni ġdida, aħna kull ma rridu nagħmlu huwa li nimplementaw id-dritt eżistenti bl-aħjar mod. U ovvjament din m'għandix tkun xi ħaġa ta' vanità jekk hemm xi ħadd li għandu rapport jew inkella ehm, rwol leġislattiv, imma huwa importanti li f'dan il-Parlament naraw jekk nistgħux nagħmlu aktar biex naslu għall-implementazzjoni. U l-Kummissjoni wkoll trid tagħmel l-istess ħaġa għalek aħna nappoġġaw eżerċizzju ta' ehm, ehm, tfassil ta' liġijiet aħjar u dwar dispożizzjonijiet tal- atti delegati u leġislativi ta' implementazzjoni ġviri ta' trattat ta' Lisbona. Dan huwa proċess twil u rajna li fissem il-Kunsill il-Kummissjoni wkoll ritjejn l Parlament li kollu drittijiet u għek għal xekk le ħanispiċċaw naqgħu e, fi ġlieda interistituzzjonali kontinwa. Hemm bżonn li insolvu din il-problema. Hija ħaġa impossibbli li ma minnix sissa. Sfortunatament, il-Komissjoni irtirad din il-bicċa leġislazzjoni. U forsi fil-pakket ta' tfassila aħjar ta' leġislazzjoni nkunu nistgħu nagħmlu aktar. Il-mobilità l flessibilità ta' suq xogħol irid jittejjeb kif ukoll l-impjiegi fost iż-żgħażagħ. L-aġenda diġitali din irid ikollha rwol kruċjali fis-soċjetà tagħna speċjalment biex noħolqu u insaħħu l-impjiegi li konna aċċess aħjar għal servizzi digitali. Fl-EMU, l-izvilup li jmiss tal-EMU dan għandu jkun ibbażat, fl-opinjoni tagħna, fuq il-leġislazzjoni 2-pack u 6-pack. Aħna kontra revizjoni ta' dawn iż-żewġ strumenti ewlenin għalissa, aħna nixtiequ li dawn jiġu implementati bisħieħ u applikati bisħieħ. Fuq il-politika ta' tassazzjoni li hija parti integrali ta' riforma strutturali tal-Istati membri, Għawek nishtiqu naraw ċertu zvilup li il-pis ta' taxxa jitċaqla minn fuq eh, il-ħaddima għal forum oħra ta' tassazzjoni. Irridu nkomplu niġġieldu kontra l-frodi ta' taxxa u l-evażjoni ta' taxxa nappoġġaw il-prestazzjoni aħjar tal-budget Ewropew din ukoll hija ħaġa importanti ħafna għalhekk mod ġenerali biex nagħti taqsira. Aħna issa nixtiequ li l-Parlament jgħid li jrid ikollu eh, kun jista' jagħti kontribuzzjoni f'dan l-eżerċizzju, irdu kun nafu x'ħajkun hemm u jiena nittama li ħafna kollegi f'din il-Kamra jkunu jistgħu jappoġġaw il-riżoluzzjoni konġunta li aħna ħejjejna. Grazzi ħafna lill-SND Issa Enrique Guerrero. Grazzi ħafna sur President, sur Viċi President tal-Kummissjoni aħna ninsabu f'eżerċizzju doppju. Minnaħa rridu niverifikaw u naraw x'sar minnaħa tal-Kummissjoni mill prezentazzjoni ta' dan il-programm meta ġiet eh, maħtura l-Kummissjoni fin minnaħa l-oħra nippruvaw nagħtu opportunità lill parlament Ewropew sabiex inkunu nistgħu nikkontribwixxu għad-direzzjoni politika l-Kummissjoni trid tagħti. Għalek dan huwa eh, element tal-ftejim interistituzzjonali, ma naħseb li jmur li lin mill-ftejim għandu id-dimensjoni politika għalek il-Parlament Ewropew irid ikun parti mid-direzzjoni politika tal-Unjoni. Meta niġu biex nirrevedu x'ġara f'din l-ewwel parti tal-azzjoni tal-Kummissjoni, l-evalwazzjoni li jiena nagħmel hija waħda pożittiva it-taħlita tal-programm tal-investiment l-EFSI mal-flessibilità tal-programm ta' tkabbir ippermetta li nailbu il-politika ekonomika tal-Unjoni sabiex issa nibatuwa iżjed lejn il- Eh, l-elementi li hemm bżonn fi żmien ta' kriżi ekonomika ġifri tkabbir u ħolqien ta' impjigi. Imma l-Kummissjoni nifisha wkoll ħarġet bi proposta eh, ta' sustanza fuq il-politika tat-taxxa. U bazzjoni kif ukoll proposta kuraġuża ħafna dwar ħarġet ukoll waslet inna wkoll eh, proposti ambizzjużi għal dik li hija l-politika tal-enerġija kif ukoll foqsma oħra fil-qasam ekonomiku. Nixtieq ngħid ukoll li t-trasparenza il-waqfa fl-imġiba tal-Kummissjoni u jiena naħseb li dan huwa punt u element pożittiv. Issa dwar l-2016 il-grupp tiegħi għandu prioritajiet li diġa ġew identifikati fil-qafas soċjali, fil-qafas tal-immigrazzjoni, kif ukoll dak tal-politika tat-taxxa u tad-demokrazija għal dak li huwa l-element soċjali aħna rridu l-politiki kollha tal-Unjoni ikollhom ukoll ippjanar soċjali. il-Viċi President jgħid mod ta' spiss li hemm bżonn nikkonkretizzaw Jiena naħseb li nistgħu naħdmu flimkien biex nikkonkretizzaw eh, flima aspet jista' jkollna l-ġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni eh, għal dik li hija negozjati kollettivi bħalma għadu kif qal il-Viċi President fil-leġizlazzjoni fuq il-mobilità tal-ħaddima u id-drittijiet, rispett ta' drittijiet tal-ħaddima fil-kuntest tal-mobilità U fil-qafas li għasemmeġ semmeġ li semma li għalla ħaj jippreżenta pakkett fuq jemju, emmek hemmhekk ukoll aħna nixtiequ li id-dimensjoni soċjali tkun parti bażika tal jemju msaħħa. Mhux biss fid-dokument tal-President iżda wkoll fl-azzjoni kollha kemm min naħa tal-Kummissjoni. Fil-politika tat taxxa, il-proposta tiġi semplifikata minn żewġ aspetti. Aħna nixtiequ li f'dawk il-pajjiżi, dawk il-pajjiżi li joħolqu il-profitti ikun hemm it-taxxa u li jkun hemm eh, ikun hemm is-CCCTB, il-Corporate Consolidated Tax Base aħna nixtiequ li eh, inkomplu mxin bl-istess eh, xprun li kellna sissa imma imma importanti li l-istati membri kontlu jwettqu eh, dak li ftemu sissa u jkun hemm proposti biex jkunu jistaw naħdmu fiħdan l-Unjoni Ewropea u nittrattaw il-kwistjoni tal-azilu kol u il-grupp tiegħi biex nagħlaq jixtieq li tiġi prezentata proposta E, bl-indikaturi kif ukoll mekkanizmu obbligatorju biex nirrispondu għal e, noqasijiet u għal ksur tal-drittijiet fundamentali eh, tal-Unjoni. E, tal din tkun din hija xi ħaġa li tidher fit-trattati. Jiġifieri jkun hemm livell ta' qbil u jiena nispera li nkomplu naħdbu flimkien mal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, issa l-kellim li mis fissem il- Thank you. Grazzi. Il-sena l-oħra minn dan l-istess post jiena kont wissej dwar sfidi bla preċedent għall-ekonomiji tagħna r-riżorsi sigurta. U l-lum f'ħafna bnadi tal-Ewropa s-sitwazzjoni ma marritx għall-aħjar, anzi marret għall arf f'ħafna pajjiżi. L-Ewropa hemm bżonn li tinbidel u il-triq ta' dejjem għall-Unjoni Politika miex is-soluzzjoni l-grupp tiegħi ma jaqbilx magħha fl-opinjoni tiegħi eh, fil-pajjiżi sitt snilu kellna kriżi ekonomika qawwija. Issa pajjiżi irpilja għandna iktar xogħol, iktar tkabbir mħabba pjan ekonomiku eh, fuq medda twila ta' żmien. L-ekonomija għandha tiġi minn ta' uddim kompetittività li ġib il-tkabbir u x-xogħol. Din ir-riżoluzzjoni għandha suġġerimenti tajbin, imma l-Unjoni hemm bżonn taħseb ukoll fuq l-impatt eh, fuq tkabbir il-businesses u innovazzjoni u il-Kommissjoni qed tara nara li l-liġijiet li għanna jaħdmu tajjeb u anki li jinqat tinqat tal-birokrazija u dan ir-rapport jaqbel ma dan kollu. Jiena u kolet li kull inizjattiva tal-Unjoni għandha tiffaċċja dan it-test sempliċi. Il-biznisi se kollhom ikun iktar faċli għalihom li jirpiljaw jew le Il-rapport jitkellem fuq dan. Ġenerazzjoni ilu eh, konna tħloqna il-suq uniku biex il-kummerċ ikun aħjar u dan il-rapport għandu jem u kol jitkellem tajjeb fuq l-era digitali u mhux fuq ir-revoluzzjoni. Dan ir-rapport jitkellem fuq hekk ejja niffirmaw mal-Kanada u nkomplu negozjati mal-Istati Uniti. Iva għandna bżonn investiment fuq il-fondi privati għax il-kriżi fuq id-dejn pubbliku um, dejjem iktar gravi meta nqablu mal-passat. Hemm bżonn li nsibu l-kaptu tal-Greċja u ma nibqawx nimmaġinaw il-kreditu sovran u ma u għal-istess u riformi strutturali u ma l-qofol ta' kollox. Nafu li pjanijiet mux dejjem imorru tajjeb, hemm bżon il-liġi tkun inqas tal-Unjoni ma tkun iktar immerata. Il-grupp tiegħi trid tara li l-ekonomija nġibu l-ewwel qabel kollox għal kompetittività u aħna se naħdmu mal-oħrajn li għandhom l-istess viżjoni bħalna. Grazzi. Issa, għall-grupp tal-liberali għal tlet minuti Sofi Indveld. Iva, grazzi, President. Komissarju, inti forsi taf li il-rezoluzzjoni tiftaħ billi tgħid li rridu ninifikutaw fuq suġġetti eh, kbar u mbagħad għandna 29 dawn il-suġġetti l-kbar. Jiena nilqa' l għan tal-Kommissjoni Ewropea li għandha l-maġġoranza f'din il-Kamra biex innaqsu l-burokrazija dejjem tkun qedeja tajba din. Imma din dan għandu jkun l-għan innaqsu l-burokrazija mish ir-risposta għall sfidi kollha li għanna qoddimna, għall kriżi ta' rifugjati, tal-problemi tal-zona tal-Euro, mish laqqas ir-risposta għall problemi tal-zona ta' Schengen. Għalek irridu inneħħu il-birokratija ma' mhux biss. Mżon nżommu u d-majnejna u naraw li dak li qed nagħmlu hawnhekk illum hija li noħol Unjoni Ewropea li ġenerazzjonijiet Eh, li ġejjin iridu jgħixu fiha f'din l-Unjoni. U dan għandu nżommu u dimajnejna ġenerazzjoni tal-ġejjini. Issa fuq il-liġi taħjar. Dan għandu xaqsam iktar mal-proċess u mux mal-rizultat. Għax ovvjament il-rizultat huwa wara kollox lazla politika. Imma il-Kummissjoni tista' taħdem ħafna biex ittejjeb il-proċess, per eżempju, li nintroduċu kultura ta' veru ta' trasparenza ta' dokumenti għax minkejja l-klim firħa it-tlet istituzzjonijiet u anki l-Parlament Ewropew għalhekk xorta għandhom rifless konservattiv meta nitkellmu fuq trasparenza. U t-tieni punt mhux ma sibux fir-reżoluzzjoni ma naħseb nitkellem għal kulħadd huwa fuq ir-risposti li nagħtu għal mistoqsijiet bil-miktub ta' dan il-Parlament għax ħafna drabi ma nirċevux risposti Tifisser ukoll li nirrispondu għal proposti leġislativi tal-Parlament u inti stess sur kummissarju etli li dan tittamlu. Għax xaġa stramba li l-inizjattiva ta' ċittadini li titlob għal eh, miljun ta' eh, firma tobbliga li l-Komissjoni tirrispondi ma il-Parlament li ġi elett minn xi 170 miljun ta' votanti jiġi ignorat mandux xejt fuqa il-Kummissjoni Ewropea tista' taħdem ħafna aħjar fuq il-reviews u l-evalwazzjonijiet. Qed nitkellmu kif ntejbu il-żona tal-Euro, il-governanza ġifieri mhux il-problema tal-Greċja biss, il-Kummissjoni għanda taħdem jitfit mal-Parlament Ewropew biex tevita il-fat li żona tax Schengen u tal-moviment jeles li ma jisfax fix xej dan U biex nagħlaq President din il-Kamra talbet tal-mekkanizmu għall-infurzal tal-artiklu numru 2, ġifiri drittijiet fundamentali l-istat ta' dritt, u din il-Kamra se tħejji proposti u nisperaw Komissjoni tagħmel l-istess. Grazzi ħafna. Issa imiss għal GUEM NGL, Sinjura Zuber. Grazzi. President, Commissario. ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni u n-nies tagħhom għaddejjin minn żminijiet koroħ. Avvenimenti drammatiċi li dejjem jimminaw il-moviment ħiles tan-nies. Dan dejjem qed jiġi imrażżan u l-affarijiet ma jidrux biħal ġejjieni. X'inhija l-kawża? Il-finanzi kbar, flejjes kbar u aħna se nagħmlu l-emendi it-tibdil biex niżguraw li dan ma jintużax bħala skuża eh, biex ikun hawn iktar austerità. Hemm bżonn li naraw li innaqsu u derġgħu nirristrutturaw il-ġdid id-dejn sabiex il-pajjiżi li qegħdin għaddej minn kriżi jqumu fuq saqajhom u li l-iżvilupp ma jsirx mill-lum għal għada maġġel u iġib iktar dannu Ovvjament f'termini ta' budget u termini ekonomiċi rridu nitkellmu naraw li il-pajjiżi jirċievu u jistgħu jingħataw dak il-verament għandhom bżonn hemm bżonn li konna patt ieħor ta' solidarjetà wieħed għal postijiet tax-xogħol. Għandna bżonn konferenza intergovernamentali fuq dan is-suġġett biex naraw x'ikunu l-bżonnijiet li għandna nagħmlu fil budget biex nagħmlu dan. Hemm bżonn ukoll naraw eżattament l-istatut tal-Bank Ċentrali biex ikun hemm kontroll demokratiku l-istess ta' dawn il-fatturi kollha li jkunu qegħdin jagħmlu l-istati membri l-istati membri iridu dejjem jaraw li iħallu li żvilupp isir li jkun hemm politika monetarja tajba, leġislazzjoni għall-Unjoni bank Bankarja u li jkun hemm kontroll demokratiku fuq din l-Unjoni Bankarja. Dawn il-linji ta' politika mhux qegħdin hemm għan-nies jew għall-ħaddiema u jekk mhux dan mhux il-każ e- hemm bżonn ibidluhom. il-Parlament għandu jiċċara dawn affarijiet u l-mira għandha tkun fuq in-nies u mhux fuq il-kummerċ. Issa, żewġ minuti u nofs għal grupp tal-ħodor Sir Eichhout. Iva, grazzi President u grazzi Komissarju għall-introduzzjoni li tajtna. Jena naħseb li aħna l-koll nistaw naqblu fuq punt li l-Europa għanda taħdem bil-sħiħ fuq l-affarijiet importanti u ma tantx tagħti kas l-affarijiet żgħar. Imma xej xej tagħmel id-differenza bejn dak li huwa importanti u kbir u dak li huwa inqas importanti u żgħar. Ejja ma noqodix ninħbaw minn xi rapporti, rapporti ta' evalwazzjoni, qed hemm bżonn li jkollna dibattitu politiku fuq dak li nqisu importanti u dak li le. U għalhekk mill-perspettiva tagħna oh, anki peress li hemm ħafna kritika fuq kif taħdem l-Ewropa bħalissa. Imma dan imħabba il-fat li Brussel toħroġ ħafna regoli, jew minħabba situazzjoni fil-Greċja, minħabba l-qat li kompli jikber fl-Europa, jew nkella hemm iktar nuqqas ta' gwaljanza fl-Europa. Jiena naħseb li hija l-aħħar ħaġa, din hija l-iktar ħaġa importanti l-Europa għandha tkun Europa li tindirizza nuqqas ta' gwaljanzi li ġifiri li tersa iktar lejn Europa soċjali, sostenibli, din hija l-ikbar sfida l-Europa. Din hija eh, l-affari l-importanti u fuq dan għanna kunu maquda. <clears throat> Sur Timmermans, inti Ejja ninsow il-ħolm eh, fuq il-fat li l komissjoni mhux ambizjuża biżejjed, imma inti tittorin l-provi biex inkunu nistgħu inneħħu din l-istorja minn nofs. Biex ma nibqgħux ngħidu li din hija biss ħrafa aħna se nkomplu għalhekk niċċekkjaw l-affarijiet ambizjużi jekk mhux ambizzjużi jew le. Jiena aħjar tgħidu li linkel kont mort żball Imma għaturit nara, l-istess fuq l-immigrazzjoni, il-pjanijiet tal-ewel ta' allokazzjoni mill-ġdijtu ma' tajbin, u naqblu maħħom, imma dan huwa biss il-bidu ta' dibattitu kbir u anki fuq dan il-Komissjoni tittara kif tipproponi, per eżempju, kif toħloq ir-rotot legali għall-immigrazzjoni, x'ngħidu fuq it-taxxi, tassazzjoni, hemm bżonn ikun hemm iktar trasparenza u anke ir-reports ta' kull pajjiż. L-istess fuq l-EMU li għandha bżonn tkun iktar soċjali demokratika wkoll. Dawn l-affarijiet huma sfidi u rridu naraw kif se naħdmu fl-imkien, fuq il-ftejmiet istituzzjonali imma dan irridu namlu fuq eh, mill-istess perspettiva u mhux noqogħdu nħbow wara rapporti. L-istituzzjonijiet kollha huma fuq l-istess livell. Grazzi. Grazzi. Issa għal nom tal-grupp tal Is-Sur Borelli għall-Europa Hilsa. Grazzi, President. Ovvjament, wara dak li sar dan l-aħħar speċjalment nhar il-ħadd fil-Greċja, mhux possibbli li aħna il-programm tal-istituzzjonijiet inħarsu li bħal qabel aħna hemm bżonn eh, naraw kif se nitalmu. U s-sinjali li kellna minna Teni, mhux xi ħaġa teknika biss, qed naraw li hija sinjal politiku. U fuq dan, ovvjament, għanna rappresentata tal-ċittadini bżon li nkunu nħarsu li mod nobli għalek jiena l-Komissjoni ta' Sur Juncker nixtieq li tagħmel pjan ta' ħidma li tkun jikkonsidra l-fatti wkoll li ġraw il-ġimgħa l-oħra li tkun kummissjoni li verament ikollha inizjattiva li qed inizjattiva politika għal-popli kollha tal-Unjoni ma speċjalment iktar eh, tħares lejn dawk li huma iktar zvantaġġati. Per eżempju, il-pjanta Juncker għandu jiġi orjentat skont il-kriterji għal dawk il-żoni ġeografiċi li għandhom iktar bżonn. Hemm responsabiltajiet tal-gvernijiet ukoll u aħna bħala Parlament Ewropew aħna il-popli jridu jkunu l-qofol ta' kollox għalina hemm l-inizjattiva politika li wieħed irid juża tajba u b'solidarjetà ukoll konkreta. Il-miżuri waħedhom għandhom ukoll jaraw il-qat, il-tkabbir, il-debiti, il-burokrazija, il-sistema ukoll li tmur għal ġi tal-familji u tal-kumpanniji il-politika tal-immigrazzjoni u anki biex niġġieldu kontra il tibdil tal-klima. Hemm ċertu affarijiet trasversali, korruzzjoni, l-elevazzjoni ta' taxxa, l-kriminalità organizzata, l-infiltrazzjoni tagħha li eh, naraw ovvjament fuq livell eh, tal-komunità kif niġġildura aħna pala istituzzjonijiet Ewropew ma nistawx nitilfu il-fiduċja eh, ta' ċittadini. Aħna nafu li il-programm ta' ħidma tista' tagħmel ħafna mal eletturi ma' dawk li jeleġixxuna għalhekk hemm bżonn li nagħmlu dan imma wkoll bil-kuxjenza safja kif jistħoq. Grazzi ħafna anki tal-li inti zammejt mal-ħin, inti tajtna l-eżempju ta' kif niproċedu. Issa, Lorenzo Fontana, President, il- eh, Wieħed jista' jisem ħafna affarijiet eh, waqt dan id-dibattitu, imma jiena eh, naħseb li s oħra il-problemi jekk ma jkunux xar ikunu l-istess il-Komissjoni trid tara x'se tagħmel mhux fil-futur bil-futur tagħha il-futur tal-Ewropa. Jiena ma nistax nifhem jekk il-Kummissjoni xed realizza li e, il-problemi dejjem qed jistiedu u ma, nistawx biss e, namlu l-affarijiet tas-soltu, rridu nbidlu l-affarijiet ta' taħt fuq. Namlu xogħol li deċiżiv anki fit-trattati li għalissa dawn ma ġabux il-prosperità, dawn qed iġibu katastrofi sħaħ għal ċertu popli. Araw ftit il-sinjal politiku li taw tal-Greċja l-ħat li għadda. Għalhekk jiena nitlobkom li tagħmlu iktar mill-pjan li eh, il-pjan ta' Junker tas-sena l-oħra. Qed naraw li dan mhux bizzejiet, intom tridu tfemuna xinu ma l-prioritajiet ta'kom, l-affarijiet li mux soltu tejdu, l-SMIs, il-tradizjonijiet, l-identità, għana naħsbu li l europajja għawija xija differenti, imma jisu hemm xol politiku li dejjem tħares li il-banek, il-multinazzjonali, ġifiri dejjem tipprova li aħna nispiċċaw biss numri. In-nies se jirribellaw, għazbu ftit li direttiva dwar il-mejdin issa ifriżata biex dejjem natu iktar eh, diskussjoni u natu iktar attenzjoni li TTIP ġifiri l-SMIs fej edin ek jidru l-affarijiet u ek wieħed iqis ukoll kif tares l-Unjoni lejn id-dinja jen ma nifimx li aħna qed nagħmlu xejn għal ħutna il-Kristjani hawnhekk noqogħdu nitkellmu fuq il-fobija kellha qatt ma nitkellmu fuq dik li tsir kontra l-Kristjani u fuq l-ISIS araw ftit x'qed tagħmel l-Ewropa biex tiddefendi ruħha mill-ISIS fil-snin li ġejjin. So, bereits erhoben hat sich die Kollegin Christina. Issa, il Signora Morvaj. Grazie, Hafna, Präsident. Il-programm il-ġdid tal kommissjoni Ewropea jgħid biċċar li huwa qed jaqbel mal-forum kollha possibbli, il-mezzi kollha, il-modi kollha possibbli eh, li huma legali tal-immigrazzjoni. Għalek, sur komissarju, ek joġbok tista tamel differenza bejn dik l-immigrazzjoni legali u dik illegali. Xini differenza għad ċittadini l-immigrazzjoni legali tista tkun xaħat li jitlob għall-istatus ta' refuġijat? għax f'pajjiżu hemm il-gwerra. Imma għaliex persuna bħal din tarmi id-dokumenti l-passaport u fuq il-frontiera bejn is-Serbja u l-Ungerija għaliex persuna bħal din tgħid isma jiena mis-Sirja hemm il-gwerra ċivili. Allura jien irid nidħol fl-Ewropa bħala immigrant legali għax qed infittex l-ażil. Għaliex mhux qed isirek. Kif jista' jkun li missirijiet iħallu l-familji, n nisa tagħhom, it-tfal tagħhom biex jiġu l-Ewropa dawn legali allura għejd li ftit id-differenza. Tajjeb mela bekk nispiċċaw bil-interventi għal-gruppi. U issa nitlob l-Sur Timmerman. Um, let me just react to a number of comments that were made. First of all, Grazie ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li hemm ħafna appoġġ ġifier li naħdmu flimkien fuq eh, grupp ta' ħidma tal-Kummissjoni tal-programm ta' ħidma li huwa mmirat li ovvjament ikollu prioritajiet politiċi wara dibattitu u dan huwa vera importanti u fl-istess ħin qed nara r-rida ta' din l-istituzzjoni jekk kif naf li dinha teżisti fil-Kunsill u fil-Kummissjoni sabiex jintlaħaq ftehim interistituzzjonali tnittamaw li sa' qabel din is-sena fuq it-tfassil eh, tal-liġi. U eh, it tfassil tal-liġi aħjar mhux ħassolvi l-problemi kollha, mhux ħassolvi l-problemi tal-Greċja jew eh, tal-Russja. tal greċja jew tal greċja jew tal russja Imma dan u għamet su kol tfassil tal-liġijiet b'mod aħjar n-pruvaw aħna nejnu lil dawk l-SMEs li jiet tolbuna kull darba li mmur stat membru ejjew ejnuna aħna innaqsu il-birokrazija. il birokrazija u li l-affarijiet ikunu iktar ċari. Enuna aħna nifmu li possibbli li aħna nħolqu leġislazzjoni ċara, mhux biss leġislazzjoni fejn imbagħad nintilfu. Dan huma affarijiet li huma importanti, huma importanti għal SMEs għalhekk huma importanti għal min iħaddem, huma importanti għat kabbir. U iva, ovvjament, dina mhux ħad biddel xi natura ta' l-Ewropa Imma ħat għamel differenza għal mijiet ta' luf ta' persuni li kull-jum għet jipruvaw jaħdmu eh, u għet jipruvaw u ma' jaħdmu sabiex jaqilgħu għal familja tagħhom il-mod kif naħolqu l-leġislazzjoni importanti għal mijiet ta' Miluni ta' Ewropej anke jekk ma jafux li huwa importanti xorta importanti għax ir-riżultat xi ħaġa li huma rridu jaħdmu fuqha. U hija kunċar ċar fuq il valtazzjoni ta' impatt. Irrid inkun ċar ħafna fuq li jkun hemm iktar skrutinju tana ma jwessalx li jinnaħħu s-seta tal-politiċi le, dana jwassal għal-politiċi informati aħjar. Mafxin il-problema mek iktar skrutinju iktar valutazzjoni ta' impatt ifisser li meta jiddeċidu l-politiċi huma informati aħjar dwar x'jistgħu jiddeċidu. U su rekord nixtieq ngħidlek biddilx affarijiet, tużax l-argumenti li eh, il-politiċi jridu jmexxi sabiex inti mm, tajt li m'hemmx bżonn ta' valutazzjoni ta' impatt jew ta' skrutinju għax inti mbagħad tbiddel l-argument li tuża kontrija ta' taħt fuq il-Kummissjoni ma tixtieqx tuża l-valutazzjoni ta' impatt mandat u skrutinju sabiex naħħisseta mis-seta mill-politiċi, anzi, aħna rridu nejnu l-politiċi jkunu informati aħjar. U dan qed naraw fl-istati minn Britana li xi kultant li skrutinju jew l-analiżi waslu l-konklużjoni u l-esperti jgħidu li dan jfisser li din il-miżura ħadd iswa iktar flus għal raġuni differenti. Mbagħad il-Parlament qed jiddeċidu imma aħna nażbu li dan huwa ġustifikat għal għanijiet politiċi u xorta nagħmluh. Eh, Nisjafu jafu xed t-disġiri, memxie kontra. Miktar trasparenza jena favur, imma raġuni il-għala aħna pala żewġ istituzzjonijiet irridu iktar trasparenza u kol biex nuru aħna l-konsumaturi, eh, ġifiri eh, dawk li ħajjeġu mill-quta mill-leġislazzjoni fejn aħna responsabli pala parlamentu u komissjoni fejn l-istat membru għal responsabli għaxem ħafna affarijiet li jett isir Hmm, u l-istati membri għandhom id-dritt li jagħmlu hekk jekk ixtiequ huma joħorġu bir-reġistrazzjoni iktar stretta sali jom għandhom dritt imma mbagħad imma ma tistax tagħti tort lill-Ewropa li tkun onest, trasparenti jiena naħseb li l-proposti li aħna se niddiskutu fil-ftehim interistituzzjonali se jgħinuna nsiru iktar trasparenzi u dan japplika l-żużajr ukoll ukoll għall-atti delegati u ta' implementazzjoni ta' ma li nistgħu niksbu ftehim. Eh, li se joħroq iktar trasparenza, nitkellem dwar il komissjoni aħna se npoġġu la bozza lati delegati kollha fuq l-internet tal periodu tal-Baġemat għalli bekk kulħadd ikun jista' jara f'xed nipproponu aħna għall-latti ta' implementazzjoni l-ħaġa iktar diffiċli għax xi kultant meta inti tbiddel il-prezz ta' prodott ma tistax inti umbat uh, eh, Eh, dana taddiħal dibattitu pubbliku l-periodu twil maħna t-niprovaw indaħlu l-aktar leġislazzjoni li nistaw għal skrutinju għalli bak kullħat ikun jafxet namlu aħna u għet nittama bat li għan votaw xie eh, dizastru ieħor u dana jista' jgħin li jimpoġġu dawna fl-isfera pubblika. Ovvjament se jkollna bżonn nieħu azzjoni fuq affarijiet li huma vera importanti fosthom il-migrazzjoni ninstab ċert li jada meta ħajjenżamaw l-debattitu fuq ir-riżultati tal-Kunsill Ewropew il-President Juncker jkun jixtieq jikkumenta fuq dan il-President ħajorbot ma' proposti tiegħu u aħna nemnu anke wara debattitu mal dan il-Parlament stess eh, din mexjin fid-direzzjoni tajba fuq dawn il- proposti imbagħad meta inti saqsini differenza bejn il-migrazzjoni illegali u illegali għal dawk li qed jabbużaw mis-sistema migratorja mela din dan abbuż u l-politika tal-azil hija minħabba dawk li rridu jaħarbu minn pajjiż tagħhom għax qed jibżgħu għal ħajjithom. Hemm inqas appoġġ l politika tal-azil għax ħafna ċittadini jafu li qed isir l-abbuż ta' sistema u aħna eh, ma nistgħux jekk naraw li n Jabbuża mhux dejjem aħna kapaċi li nbatuhom lura dawn il-persuni u lek aħna rridu nassiguraw li r-regoli qed jiġu applikati ħalli bekk li dawk li jisħoq ilhom l-ażil jiksbu l-ażil u sfortunatament ta' spiss eh, sistema ma taħdimx ma tajb u dawk le mbagħad jinbatu lura ehm, għal-pajs eh, ta' riġni taħkom u rritu kolna ftejmit ma' pajzi terzi sabiex eh, namlu ek u dina għad-demografija sempliċi rritu kolna possibiltajiet tal-Unjoni Ewropea sabiex ikolla kolla forum tradizzjonali legali ta' migrazzjoni rrit ikun hemm possibilità li jien japplikaw għal viża f'ambaxxata f'pajjiż fejn jgħixu sabiex jiġu jaħdmu l-Ewropa mhux eh, ma huma jaddu mela minn kontrabandisti jew li jiltaqgħu ma' riskju li jarqu fil-Mediterran imma jkollhom possibilità jekk l-Ewropa teħtieġ eh, dawn in-nies li japplikaw jiġu l-Ewropa. Jiena naħseb li hemmhekk għalhekk il-migrazzjoni legali tagħmel parti mis-soluzzjoni. Nixtieq nagħlaq sur President billi ngħid li għalija l-iktar ħaġa importanti hawnhekk li żewġ istituzzjonijiet tagħna jaħdmu qrib xurxina x'naħseb raħat li ma qed jitfaddu bi fuq il-lan tagħna li rridu nkunu aħjar sabiex nagħtu r-riżultati ċittadini tagħna u xi kultant riżultati vera kbar, ma ta' spiss ir-riżultati jkunu żgħar u numru ta' riżultati żgħar ħajqolu iktar tkabbir, iktar postijiet ta' xogħol, iktar protezzjoni soċjali, iktar futur aħjar għal mijiet ta' luf ta' zazuwa eh, li huma qiegħda llum u nagħnu għan li għandna niġġieldu għalih. Grazzi ħafna, President.